il-President tal-Mongolia. Meine sehr geehrten Damen Eżis, uh, kollegi, eżis signori. Aziz, President tal-Mongolia, Sir Herbert Troy, dan huwa pjaċir kbir għalija u għalina l-kosa biex natuk merħba għek fil-Parlament Ewropew. Aziz President, il-pajis tijak, il-Mongolja, huwa pajis li għandu ċivilta li għanda tradizzjoni antika ħafna, iżda fl-istess ħin hija demokrazija zazua ħafna 25 sena ilu fil-pajjiż tagħkom l ewwel darba kien hemm l-ewwel elezzjoni ħilsaw demokratika. U matul is-sena li għaddiet inti taħt it-tmexxija tiegħek bnejt gvern ta' għaqda nazzjonali. Iżda faċċajtu sitwazzjoni diffiċli ħafna iżda nixxilkom telbu din is-sitwazzjoni. Jien naħseb illi issa tistgħu issegwu l-iżvilupp sostenibbli u ekonomiku ta' pajjiżek u tista' ukoll tappoġġjah dan l-iżvilupp il pożizzjoni ġeografika ta' pajjiżek li edha eżattament bejn iż-żewġ pajjiżi b'saħħithom ħafna bejn iċ-Ċina u bejn il-Federazzjoni Russa naħseb li mhix dejjem hija faċli għadna kemm kellna diskursata jiena u inti fuq livell bilaterali dwar dan iżda naħseb illi dak il li jikseb il-pajjiż tal-Mongolja huma affarijiet illi naħseb li ma tistax Eh, ma ngħidu liex politika effettiva tal-ġirien. Iżiz, aħna naħsbu l mongolja huwa verament pajjiż importanti f'dan ir reġun qed naħdu kost ħafna illi fil-fat emme ħassir il-summit, ħassir il-laqa ta' summit li mis ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Azja. Din il-laqa ta' summit hija bla dubju ta' xej verament importanti sabiex nibnu pont bejn l-Unjoni Ewropea u l-Azja ħalli bekk insibu soluzzjonijiet komuni għal ħafna problemi reġjonali u globali li għanna. Jina ninsab ċert illi fil-fat il-belt kapitali ta' pajizek jista verament jilħaq suċċessi u progress kbir. U nittama fissem il-kollegi kolla li aħna jirna xirna niffirmaw il-ftejm ta' bejn ta' subja bejn l-Unjoni Ewropea u il-Mongolja untama li dan il-ftejim ħajkun ratifikat mill-Parlamenti Nazzjonali kollha. Nixtieq nagħtik merħba l darba oħra u nħalli fidejk sabiex titkellem. Mr. President. Sur, Sur President, membri distinti tal-Parlament, Eccellenza u Signuri. Nishti nibda billi nejċi ħaġa sempliċi.